il-President tal-Grupp ta' ħidma. Nisemmejt. Issa kollegi nistaw nkomplu għal-votazzjoni. Mela nitlobkom toħorġu l-karti tal-vot. Hawnhekk għandi seba' mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet fuq il-Pakistan u votaw l-ewwel fuq il-Pakistan il-til tal-Gvernatur tal-Punġab Salman Tazir. Għalhekk il-mozzjoni konġunta riżoluzzjoni paragrafu 8 u għanda emenda bil-fom. Ħateġi mresqa mis-Sinjura Xake. Grazzi. Fil-qosor, paragrafu 8 għandu jiġi miżjut wara it-talba fit-tmim tal-paragrafu u fil-paragrafu 17 eh, binna l-naħu ratify fully and without u neħdu minn flok withdraw the reservation zone. U dawn huma bidlit fatwa li għattest. test Grazzi, hemm xi oġġezzjonijiet għal dan? Le? Mela nistgħu nivvutaw fuq dan. Favur, kontra, astenzjonijiet adottata. Issa għanna l-paragrafu 4, votazzjoni maqsuma, għal darboħra għanna għamanda bil-fom li ħatiġi mresqa mis-senjur Tenok. Iva, President, jien nixtieq nibdel il paragraf 14 għal dan ġej. Intennu sejħa l-Pakistan u l-gvern tiegħu biex ikompli r-reviżjoni tal-liġijiet ta' blasfemija u l-applikazzjoni tagħhom inkluż il-pina tal mot u l-ħabs għall-omor skont il-sezzjoni 2 ċe tal-kodiċi penali għal dak kollha li huma kontra il-liġi tal-blasfemija u l-profeta Mohammed ek kif ġi mitlub mill-Ministru tal-Affarijiet tal-Minoranzi. Hemm xi oġġezzjonijiet għal dan? Le? Mela nistgħu nivvotaw f'żewġ partijiet l-ewwel parti. Dok li ma favur, kontra, astenzjonijiet, taddi. It-tieni parti, favur, kontra. Astenzjonijiet. ħajkonna namlu verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota l-votazzjoni magħluqa. Mela, maddiċ, waċar. Issa l-paragrafu 15 ħanerġgħu nivvotaw fuq żewġ partijiet. L-ewwel parti dawk li ma favur. Kontra astenzjonijiet taddi. It-tieni parti. Favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. Paragrafu 17 u għanna emenda bil-fom għal darboħra Daħt iġim resqa mis-senjura Xake. Jiena qrajt żewġ tibdili ta' test u għalhekk ġiet inkluża fl-ewwel intervent li jien għamilt. Tajja pwis, jgħid il-President, mela f'dak il-każ ħannivvutaw fuq riżoluzzjoni kollha kemm dawk li huma favur, kontra, astenzjonijiet, tgħaddi. Mela, l-punt li misfuq l-agenda huwa l-votazzjoni fuq sitt mozzjoni ta' riżoluzzjoni fuq il-Brażil l-estradizzjoni ta' Cesare Battisti. Qabel nivotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm mi għandna l-emendi bil-fom? Le? Le, Signor Angelilli. Tajab wis, mela nistgħu nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd kellu ħin jivvota? Jekk iva mela nara il-vot? U r-riżultat huwa li ġiet adottata. And the next And the next and last item L-aħħar punt fuq l-agenda huwa l-votazzjoni fuq seba' mozzjonijiet fuq riżoluzzjoni fuq l-Iran, b'mod partikolari l-każ ta' Nasrin Satudeh. Għal darboħra għandna l-votazzjoni ta' riżoluzzjoni kollha kemmi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota. Votazzjoni magħluqa. U għal darboħra ġiet adottata. 79 vot favur lebda kontra. L-aħħar tħabbiriet Irċevejt il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari u anke il-pożizzjoni tal-Kummissjoni li se tiġi memuża mal-minuti ta' din is-sessjoni. Periodu ta' tliet xhur mod il-Parlament li ħajibdew minn għada